pleacă să facă acest lucru în liniște ca să putem... Naddu għal-esplikazzjonijiet tal-vot u dawk in-nies li qegħdin joħorġu mill-awla huma mitlubin li jagħmlu dana malajr u fiskiet. Ħalli aħna kunu nistgħu nibdew bl-ispjegazzjonijiet tal-vot. Damna Morvaj Kristina. Onorevoli Morvaj, Köszönöm szépen, mikrofonommal van probléma, elnézést. Grazzi, ħafna. Mela, servizzi finanzjarji u ikkolli illi jiena votajt fuq ir-rapport inħoss li huwa importanti ħafna li s-servizzi finanzjarji għandhom ikunu uh, sottomessi għal regolamentazzjoni stretta ħafna jina qed nara li fir-realtà hemm ħafna prassi abbużiva min-naħa tal-banek illi mbagħad innaqru u jimminaw id-drittijiet tal-konsumaturi u naralku kol il-konsegwenzi ta' dawn ta' dan l-aġir meta nara li hemm ċittadini Ungeriżi illi il-mentaw fuq il-dejn illi ħadu f'munita barranija, servizzi finanzjarji għandhom ikunu regolati mhux biss eh, minn dan l-aspett, imma anki għaliex minkejja il-danni li saru minn self li sar f'munita barranija l-banek xorta edin joffru servizzi u kods u ħafna prodotti lil ċittadini Ungerizi f'ajruporti u bnadi oħrajn u dan, dan il-prassi għandu jiġi irregolat. Paldies, preċedete, kungs. Mūsdienāk. Grazzi, ħafna, president. Illum l-ekonomija għas nistaw nimmaġinaw li tkun teżisti mingħajr transazzjonijiet elettroniċi u meta inqablu ma' żminijiet oħrajn fejn kien possibbli li wieħed iħallas bi flus kontanti minni tal-oħra Is-soċjetà moderna issa qiegħda tuża dejjem aktar transazzjonijiet finanzjarji elettroniċi għalhekk huwa importanti li jkollna prinċipji legali li jirregolaw it-transazzjonijiet elettroniċi u iktar ma tkun preċiża il-liġi iktar ikun faċli illi wieħed jirregola dawn it-transazzjonijiet Huwa importanti li sistema tkun trasparenti sabiex fis-suq intern nkunu nistgħu niżviluppaw transazzjonijiet elettroniċi dan ifisser li jkun hemm bżonn ta' standardizzazzjonijiet tal-transazzjonijiet, il-kummissjoni tal-intermedjarji, il-prinċipji ta' xogħolhom um, da kollu jrid jiġi regolat. Huwa importanti ħafna għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u anke sabiex ikun hemm iktar fiduċja fost il-konsumaturi. L-Onorevoli Polczak. Grazzi, President. Jiena appoġġajta din il-proposta, appoġġajt il-rapport tal-kollega Tajani. Jiena nemmen illi biex noħolqu su għat transazzjonijiet elettroniċi u biex niprovdu protezzjoni l konsumaturi u l-kapacitajiet finanzjarji ta' ċittadini tagħna dan huwa importanti ħafna għall-użu speċifiku ta' dawn is-servizzi u għalhekk jiena appoġġajt il-proposta għaliex nemmen illi biex aħna noħol u spazju wieħed għal dawn il-ħlasijiet huwa importanti ferm mod partikolari kun aħjar jekk l-ambjent ikun sikur. Aħna tkellimna dwar l-ordni eh, waħdinija tal-ħlas u eh, odot oħra huma il-koll importanti ħafna u eh, il- jekk il-konsumaturi tagħna se jużawhom iridu jkun jafu kif jaħdmu u dana l-informazzjoni li intuhom għandha tkun tali li tiffaċilita l-użu tagħhom. L-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna, President. Jiena votajt ukoll favur dan ir-rapport. Naħseb li s-Sur Tajani għamel biċċa xogħol tajba ħafna dana se jkun ta' beneficju kbir għaliex qed isir iktar xogħol qed isiru iktar transazzjonijiet mod transkonfinali u huwa importanti li jkollna regoli ċari biex nindirizzaw dawn ir-realtajiet. Pajjiżi ħafna kumpaniji żgħar u medji li qegħdin jitwaqfu u dawn se jibdew jesportaw fil-futur u jpoġġu prodotti tagħhom fuq l-internet, eċċetra, għal din ir-raġuni aħna rridu niżguraw li s-suq intern ikun b'saħħtu sabiex dawn it-transazzjonijiet jistgħu jsiru b'mod sikur u dak il-xogħol tas sur eh, Tajani se jgħinna ħafna. L-Onorevoli Pospisil. Grazzi ħafna, President. Jiena u koll votajt favur din il-proposta għaliex eh, jekk aħna nsaħħu l-effettività ta' transazzjonijiet elettroniċi bot partikolari dawk transkonfinali fl-Unjoni Ewropea huwa importanti biex aħna noħolqu issu intern aħna il bira tkellimna dwar kooperazzjoni aħjar fi kwistjoni ġudizzjarji dwar il-konnessjoni bejn is-swieq digitali billi nifaċilitaw il-kummerċ ta' prodotti online dawn għandhom iwaslu għal xi ħaġa importanti ħafna li kompletar tas-suq eh, intern fl-Unjoni Ewropea jina nilqa' din il-proposta, nilqa' dawk il-punti kollha li jindirizzaw il-possibilità ta' pagamenti elettroniċi, ta' pretensjonijiet eh, u anki l-miżati eh, qegħdin jonqsu din hija xi ħaġa li se interessom ħafna u se jgawdu minna iċ-ċittadini u anki se jkun hemm iktar protezzjoni tad-dejta personali anke fil-kontatti li kollom il-banek ma' ċittadini għalek naħseb il-proposta hija wahda tajba. Și dau uh, cuvântul doamnei Morvai. Doamna Gonzalez nu este Mikrofonu għal-kellima. Természetesen igennel szavaztam arra a jelentésre. Amely... Jena votajt Iva għal eh, favur dan il-rapport. Dawk illi s-selfu il-flus ħantikom biss din l-informazzjoni. Fi Spanja design familja ta' kuljum jitilfu id-dar tagħhom għaliex eh, minħabba dan is-self. Jiena kifat fil-intervent tiegħi ta' qabel dawk illi isselfu l-flus f'munita barranija mhux se jgawdu mill-moratorium. N-nies se jkompli jitilfu djarhom u eh, biex dana jieqa fl avukati u l-NGOs għandhom jaqraw dan ir-rapport illi jiena se nippublikaħ fuq il-Facebook account tiegħi. Honorable Mamikins. Grazzi ċer. Waħda mill-raġunijiet ewlenin li dan l-ħara xar snin id pajis tiegħda minn reċessjoni kien minħabba li n-nies ma kienux itħassu lura self li kienu qegħdin joħorġu biex jixxu karozzi jew djar. Ovvijament, wara ċertu għamman ta' żmien min sellef irid ikun jista' jħallas lura il-self u l-interessi ma mhuwiex mod normali kif wieħed jinnegozja jekk tant hemm dek nisri ma jistgħux jagħmlu dan eżis kollegi. Id-drittijiet tal-bnidem ukoll inkludu id-dritt inti kollok eh, saqaf fuq rasek. Jiġifieri jridu nagħmlu ċertu riformi li biex eh, nies ikunu jistgħu jħallsu l-loms. Navvek fuq għalek votajt favur, grazzi. Dorveri Polċak. President. Jiena ma appoġġajċ dan ir rapport għax ħassi li jekk akkusenit politiċi nazzjonali qegħdin jiġu trasferiti fuq livell Ewropew mingħajr ma ħadd jipprova jsib e, soluzzjoni għalija għamela mhux tajjeb hu. E, ħafna nies fi Spanja li tilfu l-proprjetà tagħhom inħabba attivitajiet tal-banek, allura minħabba l-apoteki li għandhom naf li hemm ħafna e, problemi ta' dawn il-preferential shares, disma preferenzjali. U kolna fil-gvern għet jiprofa jamen xaħġa minħabba l-problemi li għalaw il-gvern ta' qabilhom, nistaqlek ma jistax ikunu li nappoġġa l-rapport. Emozzjoni fuq rezoluzzjoni is-Sinjura Moment fuq il-pina tal-mewt. Grazzi, President, fl-Ungerija aħna kellna il-pina tal-mewt sal-1991 bħala professur fl-Università li kienet qed tallem il-liġi kriminali, proċeduri, aspetti proċedurali tal liġi kriminali, jiena kont nattendi dan il-tribunal, tribunali fej kien hemm pina eh, tal-mewt li kienet tinata. u Jien u l-istudenti tiegħi hemmhekk rajna nies li jkunu kandannati għal mewt. Żjorna wkoll żorna wkoll ħabsijiet fejn rajna n-nies li kienu qed jistennew biex tinqata' l-pinna tal-mewt kontrihom. Jina għalek għed f-situazzjoni diffiċli ferm, għalix huwa iktar diffiċli għalija biex ngħid li jina naqbel mal pinna tal-mewt però pala fil-verità jina naf li jem ġejati tal-wax jisiru kontra tfal, kontra nis vulnerabli, ġviri jina bżon id-dibattu dawn l-affarijiet. Norbi Popisil.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 li t-defendi drittijiet tal-bniedem fid-dinja u tiddiskuti il-drittijiet tal-bniedem u l-ksur tal-drittijiet tal-bniedem għandha tkun dik li t-ġilet kontra l-pina tal-mewt. Għatem 58 pajjiż fid-dinja li għandhom din il-pina tal-mewt. Mxie pajizi dan għet jitwetta u jiġi użat mod barbariku pal ċina, Saudi Arabja, fost oħrajn mek eh, daw il-pajjiżi ġew il-pina tal-mewta ġiet abbużata tal-aħħar. Illum tkellimna fil-fatt dwar dissident li ser jiġi eh, jingħata pina tal mewta mod mill-aktar brutali fil saudi Arabi, fl-Arabi Sawdita. U allura aħna rridu niġu kontri jew nipromovu it-naħija kollox tal eh, din il-pjena. U rridu nerġgħu intennu li hemm alternattivi li hija l-omor il-ħabs. Honorable Mamikins. Grazzi ċe. Kull persuna għandha dritt għal ħajja u dritt għal mezzi legali ta' kifu jew jistgħu għandhom jiġu kastigati u għandu jkun hemm possibilità illi eh, dan jagħmel tajja għal dak għal rajati kollha li jagħmel u jpattija lihom. aħna ma sewx nġetaw pina tal-mawt fid-dinja moderna, speċjalment meta inti dejjem tqisi li jista' jkun li dak li jkun ġi kastigat taħt eh, eh, iżbal, biżbal, u jista' jkun jispiċċa jingħata pina tal-mewt għal xejn. Eh, sena l-oħra kien hemm ħafna pajjiżi li żiedu l-pina tal-mewt tagħhom il-wafat u jħassra specialment għax f'ħafna każijiet kien hemm inqas biss minn dan il rejat Kelly. Grazzi, jiena votajt favur ta' dan ir-rapport. Ja ħaġa sabiħa li hemm ħafna pajjiżi li qegħdin jitebmu l-pina tal-mewt. Ja, mod partikolari importanti fiħdan l-Unjoni Ewropea aħna m'għandniex laqas biss għandna nkunu qed niddiskutu illi ndaħlu l pina tal-mewt. Ħafna drabi rejati tal-wax isiru dak li il eh, irrabja ħafna jkun irid jaqtol xi xaħab. Imma ma biss ċivilizzat eh, illi inti tarraf li dak li kun għandu dritt, dritt bażiku Ovvjament, eh, kif għedna hemm drabi fejn dak li kun ġi l pina tal-mewt u wara eh, Sterna nafu li eh, qatt ma kien ħati. Allura naħseb li dan għandu jkun dritt li ħadd ma jista' jiġi jingħata l-pina tal-mewt madwar id-dinja. Signora Makavej, grazzi, jiena kontra pina tal-mewt. 2015 il-fuq minn eh, fejru mietu bil-pina tal-mewt. U hemm persuni li qed jistennew pina tal-mewt ir-reati mhux qed kbar. U jew għax hemm xi każijiet ta' problemi ta' libertà, pereżempju dawk li jieħdu sem fi dimostrazzjonijiet ma' protesti mm, anki Ali Mohammed Arim tal-Arabja Sawdita illi ħasem E, fil-dawn il-protesti fil arabi Saudita u ġi konna tal-mewt. Ftit jim ilu l arabi Saudita għacċetat li jgħataw il-rjus ta' xinnis anki idejom u saqajom għal-rejati dzar kamuni. E, fil-2015 aħna nafu li kienem ħafna tipi ta' dan il-kazijiet. Grazzi. Onorevoli Xojdrova. fuq il-pina tal-mewt il-pajzi tal-Unja Ewropea L-ikbar valur fil-2014 l-ikbar numru ta' nies 2014 kien hemm 2066 ruħ, ħafna minnhom fiċ-Ċina. jien għan appoġaj din id-dikjerazzjoni mhux għax irrid li valuri tagħna Ewropej jikunu esportati li pajjiż ta' tad-dinja, iżda minħabba pina tal-mewt qed tiġi abbużata f'ħafna kwistjonijiet politiċi biex jippersekutaw Eh, opponenti politiċi jew inkella minħabba l-orientament sessuali ta' dak li jkun, minħabba reliġjon tiegħu, pereżempju, eh, xepri huwa naċċettabbli u għalhekk jiena kuntenti li aħna dettajna dan it text Grazzi. Anvazzament la riżoluzzja anvazzament li desprinse din deżastru din Ungarja. Nadu għal spiegazzjonijiet fuq il- il-dizastru ta' tajna ħmar għal ċident l-Ungerija. Lan tal l-għan ta' pina tal-mewt jemmek biex inforza r-reati biex dak li kun ħabtiħor tiforza l-liġi u l-punt ta' kastik li dak li kun ma jirġax jagħmel l-istess reat, ħatiħor ma jirġax jagħmel l-istess rejat. U dan nistgħu norbtuh mal ideja tal-tajn aħmar, diżastru ta' tajn aħmar fl-Ungerija. Għax bl-istess mod irridu ngħidu, aħna ma nix noqogħdu nagħmlu affajt bħalma konna nagħmlu fil-passat, irridu nbidlu l-affarijiet, nimmodernizzaw, nħarsu l-ġejjin u naraw kif fil-futur mussan mussan ġerġa tiġi għad l-bicċa ta' xogħol. Nridu nitalmu mill dan id-disgrazzja, aħna rridu Eh, nisabilixxu ir-responsabilità naraw eżattament minn kien kellu t-tort u biex nidentifikaw il responsabilta u obbligu ta' dak li wettaq il rejat u u fl-istess waqt eh, ikonna prevenzjoni. Norvili Mamikins. Grazzi. Ħames snin ilu l-Ungerija għaddew minn katastrofi enormi. Eh, għaxar minn nismietu, u 150 indarbu u jina tassew eh, nadar il-familji li għaddew minna din. Aħna kanna għad ta' disgrazzi u dizastri naturali dawn l-aħħar snin per eżempju fl-2002 minn il-tanker ta' zejt eh, nqaleb Fortunatament ħadd ma miet ma qatt biss nistgħu eh, nbassru il-diżastri kollha ambjentali li saru jisa jsiru. ħafna drabi dawn il-dawn isiru maħabba żballi u umani, eh, ħabba negligenza. U minħabba regoli li għanna, mux tabin bizzejiet tal-ħazna ta' materjali eh, materji perikolużi. Arrivederci. President, grazzi. Ħames snin ilu l-Ungerija intlaqtet mill-ikbar diżastru industrijali tal-istorja, il-diżastru tat-tajn l-aħmar. Il-Komitat tal-Ambjent għamel mistoqsija bil-fom l-Konsil u l-Kommissjoni u dan kienu mistoqsija speċifiċi fil. Uġempju, kif ser bidel il-leġislazzjoni biex tipprevjeni li dawn l-affarijiet jerġgħu jiġru. Kif se tagħti flejjes? Biex tratta ħsara finanzjarja inħolqot minn dan id-diżastru. Ah, ma qatt ma ġevejna tweġibhom il-Kummissjoni, allura kuntent għalmenu li issa na riżoluzzjoni illi Tgħidilna eżattament eh, xirrit isir u x'ma jridx isir li dina fuq il kustjoni tal-polluter pays minn ħallas minn inġi ħallas u jistabilixxi e, fond biex ikopri il-sarat wara dan l dizastru Ma kovej nu jgħid. E Onorevoli Kelly, għax is-snin ma kovej mhux edaw. Anzi, issa ħanaddu għal punt rigward eh, l-ugwaljanza bejn l-irġiel, l-ugwaljanza bejn istessi. Anzi, naddu għall-onorevoli Morvaj. Grazzi, jiena astjenejt f'dan il-vot għal dan il-raġunijiet. Id-direzzjoni li qed jieħu dan ir-rapport hija illi aħna niffinanzjaw l-pajjiżi li qed jiżviluppaw li huma lesti illi jikkonsidraw anke l-ideat tal-Unjoni Ewropea li għandhom xaqsmu mal-ugwaljanza bejn is-sessi. Jiena għalija din mhix problema għaliex jiena kontra diskriminazzjoni għabbażi ta' sess, imma hawnhekk qed nitkellmu fuq affarijiet bħal Għanzi, mhux qed nitkellmu fuq affarijiet bħal drittijiet ta' tfajjiet biex imorru l-iskola, jew li jkun hemm proibizzjoni fuq il- mutilazzjoni ġenitali, imma r-rapport qed jgħid ukoll illi l-abort huwa dritt ta uman U l-pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom jaċċettaw dan il-fatt. Hemm ukoll paragrafi li jitkellmu dwar il-transessualità u r-regoli Ewropej rigward dawn l-affarijiet. Dawn l-affarijiet qed nisforzaw fuq dawn il-pajjiżi eh, għaskambju tal-flus. Din huma dawn huma affarijiet inaċċettabbli. L-Onorevoli Mamikins, grazzi Sur President. fid-dinja għanna nisa u irġiel u ovvjament iż-żewġ partijiet huma involuti fil-iżvilupp ta' soċjetà tagħhom. Jiġifieri anke fuq livell mhux nazzjonali l-affarijiet għandhom ikunu l-istess. Fl-Unjoni Ewropea sfortunatament għad hemm nisa ta' ċertu età li ma jistgħux ikollhom kontroll fuq ħajjithom jispiċċaw fi striġijiet sforzati ma jistawx imorru skola u importanti ħafna illi ma jkunx hemm segregazzjoni għabbażi ta' stess u diskriminazzjoni għabbażi ta' stess. Irridu naraw illi ma, nsibux ruħna f'sitwazzjoni fejn e, kun hemm persuni foqra u fejn il-mara tkun taqla e, taqla lejxina dik id-dar, l-onorevoli Kelli. Grazzi tassew, Sur President, għal darboħra jiena ħad gost kelli pjaċiri li nivvota favur dan il-vot. Kien hemm ukoll maġġoranza assoluta 524 favur dan juri illi aħna nifmu l-importanza tan-nisa u li jridu li jkun hemm ugwaljanza għan-nisa. Imma aħna konna kontra emendi 7 u 19 fejn konna qegħdin nitkellmu fuq l-abort li jkun disponibbli għal dawn il-pajjiżi. U ma naħsibx illi dan huwa l-aħjar approċ għalhekk aħna irrifjutajna dawn żewġ emendi. U infatti ma dottajnijomx u għalhekk konna stajna nivvuta favur ir-rapport. Imma jekk li kieku l-abort jiġi suġġerit fuq livell iktar wisa aħna nkunu kontri. Grazzi ta' sew President. Grazzi mela issa nistgħu ngħaddu għal rapport ta' Sinjura Zaborska nagħti il-mikrofonu mal-ewwel l-Onorevoli Xojdrova. Grazzi ta' sew, Sur President. Jiena qed nieħu gost li l-Parlament Ewropew qed jitkellem fuq dan ir-rapport rigward it-trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti għaliex eh, nitkellmu ħafna fuq dan l-affarijiet imma fil-verità huma differenti. Is-Sinjura Zabroska għamlet xogħol biċċa xogħol tajba ħafna, għamlet proposta tajba ħafna. Imma xi 300 membru parlamentari biss vota favur. U għalhekk ma stajniex nilħqu f'taqim, aħna raħseb li kulħan, il-kol għandna naqblu illi li nisab li ġandam jitħallsu l-istess. Għeddin niksur l-prinċipi ta' sussidjarjetà. maħniex nindahlu kwoti u nisfurta l-affarijiet fuq il-kompaniji, dan immur li mill-poter tal-Parlament Ewropew. Għalhekk sfortunatament aħna ma stajniex nilħu niksbu appoġġ għal din il-proposta. Din se tkun għodda anke għal infurzar ta' trattament ugwali bejn in-nisa u l-irġiel. Iżda jiena xorta waħda nemmen illi se nkunu nistaw ninforzaw il-partijiet l-aktar importanti ta' din il-proposta prezentata mill-Onorevoli Zaborska, l-Onorevoli Morvaj. E, Sinjura rapport ta' Sinjura Zaborska fuq id-diskriminazzjoni bejn l irġilu n-nisa jiena astjenejt fil-votazzjoni għal dan ir-rapport. Il-relatiġi nifissa astjenejt iġifiri ma' ivvotax favur dan ir-rapport. Forse din tista' ma xi ħaġa stramba ħa nispjega l-isfond ta' dawn l-iżviluppi huma importanti ħafna. Aħna nevalwaw kumpaniji, ikollna kumpaniji esterni involuti li jiġu kwotati anka fil-medja fl stati membri. L-eżempju li ta' t-Sinjura Zaborska juri li hija konservativa u mara professjonali u rrit illi eh, daħħal elementi fil-rapport tagħha li jinkludi valuri li jmorru kontra l-prinċipju tagħha ta' konservattiva għalek l rapport tagħha ġi mibdur kompletament mill-emendi, permezz tal-emendi. Ma fim. Nadu għall-onorevoli Milnar. Jaw tema sir, no biex garantixxu l-ugwaljanza bejn is-sessi anke fil-ħajja professjonali hija wieħed mill-prinċipji l-iktar importanti u fondamentali tal-Unjoni Ewropea. il-kandidati meta japplikaw għal post ta' xogħol għandhom jingħataw opportunitajiet indaqs irrispettivament mis-sess tagħhom dan skont il-prinċipju ta' l-istess salarju għall-istess xogħol. Dan irridu niżguraw li eh, min ħaddem jagħti opportunitajiet indaqs lil nisa u l-irġiel. U Iva jeżistu differenzi bejn in-nisa u l-irġiel, anke sempliċement il-bioloġija turijulna dan, imma m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni għalhekk kiena votajt favur. Jiena votajt kontra il-kontradizzjonijiet min irid klassifikazzjonijiet un mbagħad bandoħra titolbu il-kwoti vinkolanti Batem ħafna elementi ta' inkompetenza. In-nisa u l-irġiel għandhom jikkompetu ma' xurxin eh, b'mod indaq simma m'għandux ikun hemm kwoti imposti fuq il-kumpaniji aħna ngħixu f'soċjetà ġusta u ħilsa. U l-aħjar mod kif aħna nħalluha kif inhi huwa li nagħtu l-impjiegi u x-xogħol lin-nisa u l-irġiel skont il-merti tagħhom u xejn iktar m'hemm xejn tajjeb fil-diskriminazzjoni pożittiva. Grazzi ħafna, Sinjura Kelly. Grazzi għal darboħra, President. Mill-titlu timmaġina li kulħadd se jkun favur dan ir-rapport imma qed nara li kien hemm kellu problemi bir-rakkomandazzjonijiet din hija xi ħaġa li rridu nifmuha u fl-aħħar 344 minn 568 ivvotaw favur. Ekk marru l-affarijiet jiena kont favur ir-rapport ħlif l-emenda 17 l-ewwel parti u t-tieni parti. Il-parti tiegħi jivvota kontra il-grupp eh, fuq dak dik l-emenda aħna rridu naħdmu iktar biex ikun hemm iktar ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, mod partikolari fil-pensjonijiet, l-impi il-salarji u opportunitajiet ta' avvanz fil-karriera tagħhom. Aħna għandna bżonn ta' regoli ġodda biex ikun hemm ugwaljanza xirqa fl-Unjoni Ewropea minn sal qudiem L-Onorevoli Xogor. Grazzi ħafna President f'dan ir-rapport aħna sħaqna fuq il-nuqqas ta' bilanċ bejn il-ħajja familjari u dik professjonali. It-test il jindika wkoll li din il-pressjoni hija waħda mir-raġunijiet għalfejn qed jitwildu inqas tfal. Jekk aħna ma nagħmlu xejn dwar il-rata baxxa ta' eh, ta' tfal qed jitwildu, aħna se jkollna problemi fil-futur għall xiren ta' snin li ġejjin il-fat kemm in-nies ikunu jew ma jkunux lesti li jkollhom tfal huwa marbut direttament ma' diskriminazzjoni illi tintuża u titħaddem kontra n-nisa. Jiena nilqa il-komment illi hemm fir-rapport dwar pagi li mhumiex indaqs. Grazzi ħafna Rapporter Signora Zaborska. Grazzi ħafna. Skużawni, jena ma stajċ nivvota favur il-rapporti għaj stess. Iktar u iktar għalix naf li fi ħafna rakkomandazzjonijiet tajbin. Jena provajt nġbet l-attenzjoni tan-nies għal differenza li teżisti bejn is-salarji tan-nisa u l-irġiel. Eh, dina narawa wara l twelita tal-ewwel wilt u mbagħad l-affarijiet imorru għallar minn dak il-moment il-qoddim. Provajt nati eżempju oħrajn bħal per eżempju il-kura tas-saħħa motija lin-nisa jiġu anki kastigati minħabba fek jena ma, ma astenejt minħabba uh, l-emendi illi tres uġew inklużi fil-rapport jena ma stajċ naqbel maħum għal daqstant ma stajċ nivvota favorijom in-nisa din jitilfu minħabba din l-ideologija bazata fuq is-sessi u fil-futur jista' jkun illi ma jkonna eh, soluzzjoni uh, Eh, possibbli għal di differenza bejn is-salarju tan-nisa u l-irġiel għaliex in-nisa issa tħallew barra minn dik l-emenda għal kollox. Il-minuti jiġu prezentati fis-seduta li miss u jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet, il-mozzjonijiet li ġew adottati jintbatu lil dawk kollha li huma indirizzati lilhom u hekk issa s-seduta hija mitmuma.